l-aħbar tal-attak fil-weekend tal-bas eh, tal-armata fl-Irlanda ta' fuq li kien hemm ukoll il-qtil ta' żewġ soldati, il sur Quincy minn Birmingham, kif ukoll is-Sur Ka minn Londra. U kien hemm ukoll erba' persuni oħra feruti li jinkludu wkoll żewġ ċivili. Wieħed minnhom qiegħed fi stat ħażin ħafna, stat serju huwa ċittadin Pollak. Dan l-attakk fuq dawn il- forzi ta' sigurtà fil-Irlanda ta' fuq huwa qatt li nikkondannaw u jiena nikkondanna bliżjed modi b'saħħithom. Aħna nuru s-simpatija tagħna u jkun lill-familji ta' dawk li nqatlu dawn is suldati li taw ħajjithom biex iservu lill-komunità u kol simpatija tana l-vitmi l-oħra. kien l-ewel qtil ta' soldati ta' fil landa ta' fuq fit-12 sena u huwa attakku kol fuq l-istituzzjoni